Eh, u um-, umanitarja um, hemm miljuni ta' Uyghurs li qed jinżammu eh, f'ħabsijiet illi eh, qed jitlu taħt indokrament politiku u dawk li mhumiex fil-kampijiet ukoll huma qed jiġu sorveljati l-ħin kollu. Dawn huma ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem fuq skala illi lna ma narawha għal diċenji sħaħ aħna verament irridu nerġgħu naħsbu fuq relazzjoni li għandna maċ-Ċina kif nqisu il-kommerċ u eh, ninvestigaw il-kumpaniji Ewropej li qegħdin joperaw f'Xinjiang. Kommissarju, inti u Sinjor von der Leyen tkellimtu fuq eh, Kommissjoni Ġeopolitika. Issa huwa il-moment tagħkom. L-Unjoni Ewropea ħatibqa' sikta jew ħatiħu azzjoni serja kontra ċ-Ċina. Apparti minn hekk, x'inhi l-istrateġija sabiex niskuraw illi aħna lesti eh, niġġieldu eh, tedit fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-avvanzi taċ-Ċina fil-AI u l-teknoloġija tar-rikonoxximent tal-wiċċ mingħajr ma nkunu nafu kif ħad tiġi użata d-data. Grazzi. Grazzi. Issa ngħadu għall onorevoli Austrovicius. Għandek minuta. Grazzi President Eh, kollegi, il-seta politika tal-ċina hija bażi ta' soffriment tan-nisa stess. Aħna llum qegħdin eh, nuru diżappuntana fuq dawn il-kampijiet ta' redukazzjoni. Eh, dawn dawn mhumiex biss qed jimorru kontra l-Uyghurs imma qed hemm programm ta' taħriġ tax-xogħol u allura jkollok ehm, nies Eh, għax-xogħol illi eh, li jitħallsu ftit. U allura hemm tkabbir ekonomiku li jaqbes il-drittijiet eh, fundamentali u allura mhux qed timxi ma' diversità reliġjuża. Għalhekk nitlobkom kollegi sabiex aħna naħdmu flimkien u l-att tal-Unjoni Ewropea jsir realtà dawk li qegħdin jiksru d-drittijiet fundamentali tal-bniedem għandhom jiġu penalizzati u anki nwaqfu nies oħra milli jagħmlu dawn ir-reati wkoll. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sinjura Sojdrova. Għandek minuta. Kollegi, iċ-Ċina eh, għanda reġim f'Xinjiang illi qed jikser id-drittijiet tal-bniedem u jassu fuq iċ-ċittadini x'nistgħu nagħmlu fil-Parlament Ewropew. Nidejna sinjal ċar u tajna lil Lamtoti il-Premju Sakharov biex eh, aħna nurruħ li aħna maħnis se niqfu nitolbu li dan jinħeles u u l-eluf l-oħra li huma arrestati wkoll il- E, dan il-professur għadu qed jirriskja illi e, jenata il-pina tal-mewt. It-tifla tiegħu ġiet hawnhekk illum għalet li l-fatt li l-Parlament Ewropew e, qed jitkellem li ġiet fil-Parlament jitkellem fuq is-sitwazzjoni ta' missiera ipoġġija l-friskju wkoll fil-Sinċang qed isir ġenoċidju kulturali għalhekk hemm bżonn ta' sanzjonijiet immirati sur rappreżentantoli merħba fil-inkarigu ġdid tiegħek. E, isma, e, dak li qegħdin nitolbu hemm bżonn ta' strateġija ġdida fir-rigward taċ-Ċina. Aħna rridu nitolbu illi siru progress fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazie ħafna kellim li misal minuta nixtieq nesprimi tħassib serju tiegħi f'rigward ta' ksur u l-abbużi eh, ksur ta' ġiġi ta' bnidem li inkludi l-ksur serju tal-sarvijanza tal-massa tal-midnaħa ta' ċina eh, ta' iżjed minn miljun Uyghurs fiċ-Ċina fil-ftan ir-reġjun awtonomu Waqt il-periodu totalitarju, il-pajizi l bulgarija għaddiet minn stadju diffiċli ħafna fil-gwad tal-restrizzjoni ta' drittijiet tal-minoranzi għaddejna minn żminijiet eh, diffiċli fejn kien hemm konfront fin-nazzjoni. Ehm, issa l-Bulgarija qed tipproteġi l-minoranzi etniċi u reliġjużi jiena nesprimi tama li n-nies tal- tal-Repubblika taċ ċina li għandha potenzjal kbir, li għandha tradizzjonijiet kbar, kultura kbira, eh, isibu mod biex eh, jipproteġu l-minoranzi fit-territorju tagħha u eh, tippermetti l-osservaturi Ewropej, ġurnalisti Ewropej biex ikollhom aċċess għal dan il-reġjun autonomi ta' Xinjiang. Grazzi ħafna, sanat il-kelma lil sur Liberatski, għandek minuta. Grazzi ħafna sur President Aziz eh, rappresentantoli, aħna qed ikollna dan id-dibattitu illi huwa indirizzat lejn ċina u l-istess japplika wkoll għar-riżoluzzjoni. Il-Kunsill u l-Parlament eh, konsistament se jiddefendu il-minoranzi etniċi u reliġjużi anki meta l-pajjiżi konċernat huwa ċina Risoluzzjoni hija bbilanċat mod tajjeb napprezzaw u narfu l-kisbiet taċ-Ċina 700 miljun ċittadini eh, ħarġu għom mill-faqar kien hemm investimenti massiċċi fl-infrastruttura iżda dan mhux biżżejjed għax in-nies għandhom bżonn ikollhom il-drittijiet fondamentali u r-rispett tal-drittijiet tal-bniedem. Din resoluzzjoni fiha fatti u dawk il-fatti ġew verifikati. aħna qed nittamaw li jkun hemm eh, feedback pożittiv miċ-Ċina iżda jekk ikun meħt neċessarju napplikaw il-sanzjonijiet fil tal-industrija u l-kummerċ. ċina għandha timplementa l konvenzjoni tad drittijiet tal-Bniedem illi iffirmata fil-fatt ħafna żmien ilu. Ħafna sin ilu. Grazzi ħafna issa taħt il-catch DI. Erba persuni talbu biex jitkellmu se nibdew. Sur Robert Heiser, għandek għandek minuta. Fiċ-Ċina, fil-fatt, iċ ċina huwa pajjiż kbir, qawwa kbira bl-istorja ta' iluf ta' snin, imsieħba kummerċjali, iżda tagħna ma jippermettilniex li nagħlqu għajnejna fil-gwatt tal-ksur sistematiku tad drittijiet tal-bniedem tal-libertà taċ-ċittadini, speċjalment fil-provinzja ta' Xinjiang. Ħafna persuni, il-wieħed minn kuddisa Jugur jinsab f'kamp ta' konċentrament dawna jisejħulhom il-ċentri ta' reedukazzjoni iżda fil-fatt huma ċentri ta' konċentrament għax nies ma jinsabux hemmhekk volontarjament, ma nistgħux nagħlqu għajnejna. Ehm, rridu nenfasizzaw dan il-problemi fid-dialogu li konna maċ-Ċina. Jiena eh, eh, nemmen li il-lan tal-osservaturi internazzjonali ġurnalisti li rridu jitlu fil-pajjiż dan huwa importanti għax jekk jippermettu jekk jistaw jizguraw illi illi um, dak li jintqal fil-China Cables huwa minnu mela il sanzjoni il huwa huma meħtieġa. Um, L-Onorevoli Julie Ward għal minuta mela d-dokumenti tal-gvern li inħarġu raw kif id-detenzjoni tal-massa taċ-ċina tal-uigurs u tal-minoranzi bdew bid-direttivi li nħarġu mill-mexxej taċ-ċina f-2014 il-beijing rifjuta kritiċi ta' dak li għamlu fejn kien hemm iżjed minn miljun Uyghurs u minoranzi oħra li intbatu fil-kampijiet fejn huma suġġetti għal dottrinazzjoni u dawna jgħidu li dawn kampijiet huma volontarji u ta' vokazzjoni eh, u taħriġ biex jatu l-istudenti xi ta' xogħol fost dokumenti li nħarġu hemm eh, kidba ta' kif wieħed irid irid eh, jitkellmu ma' tfal ta' dawn il-persuni, jiġifieri jgħidulhom milli dawn dawna jiġu redukati minħabba l-vjolenza jenfasizzaw il resistenza eh, korraġuzi mill-eluf tal-uffiċali, Uffiċali intefa ħabs tal-li eh, prova eh, id-dowem il-detenzjonijiet. Jiena kburija ħafna bil-kollegi f'dan il- tal-Wigas li f'Londra għamel protesta u jiena se nmur miegħu nipprotesta l ta' dawn il-kampijiet L-onorevoli mississa. Jekk ikun iċ-Ċina, l-Arabja Sawdita u l-oħrajn u anki fl-Amerika għandna nikkondannaw il-ksur ta' ġittijiet tal-bniedem kullimkien. Il-gvernijiet tal opponent u politiċi liberali li ehm, e, e, ġilli dana jkun marbut mal-raġunijiet ġeopolitiċi fejn kienu meta kien hemm il-Musulmani li kienu qed joqtluhom fil-Vant Nofsani jew il-persekuzzjoni tal-insara fis-Sirja, id-difiża tal-dritti tal-bniedem kullimkien fid-dinja bħala arma biex tenfasizza l-xi stati partikolari mhuwiex il-mod kif għandna nimxu l qudiem għanna eh, bżon ta' inizjattiva tal-li s-singjang għet t-segwi għabbażi tal-kastiga. L-Amerikani huma lesti jistabilizzaw il- il-żona għax ma jridux li din dan il-kastik li tal-ċiniżi jisir realtà. Kelma lis sinjura Dalli għal minuta. Grazie, għanna kħed nitkellmu fuq eh, China Cables illi huma modellati fuq il-Wikileaks u l-Cablegate fl-2010 fejn kien hemm ġurnaliżmu ġdid ta' kif eh, eh, nitkellmu fuq il-reati tal-gwerra u l-problemi tal-gvernijiet u aħna nsiru nafu bihom. Imma din hija differenti. Hawnhekk għandna sors tal-gvern Ċiniż illi qed joħroġ dokument intern tal-gvern lill-Istati Uniti u lir-Renju Unit bl-Ingliż u mhux biċ-Ċiniż dan ġie ppubblikat minn NGO eh, bażata fl-Istati Uniti u ġimgħa qabel kellna il-Iran Cables fejn eh, qed juru kemm ħażin il-gvern Iranjan u eh, U aħna hawnhekk qegħdin iżda fejn qed nitkellmu fuq il-persekuzzjoni ta' Ċina għal popolazzjoni musulmana tagħhom. Eh, jiena m'għandi l-ebda dubju li jsirek u nikkundanna imma ħafna stati membri hawnhekk għandhom popolazzjoni musulmana li wkoll qed tiġi persegwitata u allura fejn il-kundanna għal dan jew aħna qed nitkellmu eh, fuq dawn id-drittijiet biss għal ġeopolitiċi. Grazzi. Nirringrazzjak ma jidirx illi għat fadal aktar eh, nies li jixtuq jitkellmu nista' nixtieq ngħaddi l ura lura lill-rappreżentant Oli, Joseph Borrell. Membri parlamentari, grazie ħafna tal-kontribuzzjonijiet tagħkom nikkonkludi li l-maġġoranza jekk mhux l-unanimità tal-Parlament huwa mħasseb fuq is-sitwazzjoni f'Xinjiang u qed titlob lill-Ċina sabiex tbiddel il-politika tagħha reġjun f'dan ir-reġjun. Bħal pereżempju dawn il-kampijiet ta' reedukazzjoni u sorveljanza li qed isseħħ il-ġlieda eh, globali kontra t terrorizmu għandha ssir eh, bir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni u eh, grazzi tal-appoġġ ukoll sabiex dan il-punt jinżamm fi priorità tal-Unjoni tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll illi ċ-Ċina qiegħda tippromovi b'mod attiv narrattiva tal-ġlida ta' kontra terrorizmu f'Xinjiang u qed tirċievi l-appoġġ ta' ħafna eh, pajjiżi bħal membri tal-Konferenza Iżlamika, pereżempju waqt l-Assembleja Ġenerali ta' Ġus Maquda, grupp ta' 22 pajjiż uħut minnhom kienu anki eh, stati membri eh, Ewropej ħarġu e, dikrazzjoni fuq il din il-popolazzjoni u Din Imbagħad kien hemm kien hemm sqarrija oħra minn 54 pajjiż minn Belur minn Belarus illi kien qed kontra għal eh, din l-idea taċ ċina fuq il-reliġjoni, ġifieri qed naraw illi l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari u aħna bħala Ewropej aħna impenjati fuq din il-kwistjoni aħna seta kbira fil-difiża tad drittijiet tal-bniedem. Aħna dejjem u rejna tħassib tagħna fuq Xinjiang eh, u kif qed anke fuq is-sorveljanza u għandna regoli għal prodotti u teknoloġiji ta' uż doppju sabiex niżviluppaw teknoloġiji eh, importanti eh, marbutin mas-sigurtà. Ma u anki eh, mħasbin fuq il-xogħol sforzat u naħdmu fuq mill-2018 bħala parti mid-dialogu tagħna fiċ-Ċina u dejjem semmejni anki meta jkun hemm laqgħa bilaterali. Aħna wkoll edna l-kumpaniji tagħna sabiex jippromovu l drittijiet tal-bniedem u jkollhom ir-responsabilità eh, li mxu b'responsabilità. Issa fuq is-sanzjonijiet huwa vera illi l-Istati Uniti kienu eh, attivi ħafna biex jimponu sanzjonijiet għall-uffiċjali Ċiniżi. 28 istituzzjoni u kumpanija Ċiniża eh, ġew sanzjonati minħabba l-irwol tagħhom f'Xinjiang. Aħna għandna sistema differenti tafu illi jiena qed nipprova ntejjeba din is-sistema fejn aħna fejn nixtieq ninnidi inizjattiva li nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa simili għal manitski Act. Ħankun qed ninformakom fuq xogħol li diġà inbeda. Jien għandi bżonn unanimità però fil-Kunsill sabiex eh, nressaq din it-talba. Jiġifieri aħna rridu niġġieldu għalija u rridu nkunu b'saħħitna u rridu nkomplu niddialogaw ma nistgħux ninsewh. Dawn huma żewġ affarijiet ma huma kompatibbli u rridu niżguraw illi hemm eh, komunikazzjoni kbira fuq dan is-suġġett u nappoġġa lill Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. <clears throat> Niringrazzjak Issa kollegi rċivejt ħames riżoluzzjonijiet abbozzati għal dan id-dibattitu dibattitu huwa magħluq issa u ħanivvotaw fuq għada. U issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Għandna stqarrija mingħand il-rappreżentant Oli dwar il-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati fuq il-proċess ta' catch the eye u il-blue cards tistaw tapplikaw jew b'mod tradizzjonali jew inkella elettronikament l-istruzzjonijiet issibuhom qabel ma titħlu fil-sala. Issa nagħti il kelma li rappresentant li Viċi President tal-Kommissjoni, is-Sur Josep Borrell. Bardzo komisarz. President, honorable members. President, membri onorevoli, l-istaġnar politiku li hemm fil-Venezuela qed ikollhom impatt negattiv ħafna fil-pajjiż. Iċ-ċifri waħxuk iktar minn 21% tal-popolazzjoni hum qed imutu bil-ġuħ, 25% qegħdin jgħixu biss b'assistenza umanitarja. Hemm ħafna ċifri, ħafna minnkom tafuhom diġà u dana juri kemm kbira din il-kriżi, kriżi li ħallit 70% ta' tfal mingħajr aċċess għall edukazzjoni skarsezza ta' medicini, elettriku, eh, tal-provista tal-ilma eh, f'ċerti partijiet ta' Caracas hemm imma l-bqija tal-pajjiż għad hemm ehm, id-dawlin qata' b'mod regolari. L-Unjoni Ewropea Eh, batet l-appoċ umanitarju taħħa l-Kommissjoni waqfet prezenza permanenti fil-pajis biex tamel monitora ċaħjar ta' situazzjoni tajna iktar minn 170 miljon mill-2018 sal-lum u madwar 320 miljon eh, inkluż assistenza minnant l-istati membri kemm fil-Venezuela kif ukoll fil-pajjiżi tal-viċinat. Madwar żewġ terzi ta' rispons umanitarju eh, immedjat intuża ġewwa il-Venezuela aħna l-ikbar eh, donatur ta' assistenza umanitarja fil-pajjiż u l-donaturi l-oħrajn qegħdin jgħinu b'nadi oħrajn. Il- Contact Group Internazzjonali zitt l-isforzi tiegħu għal diplomazija umanitarja sabiex ikun hemm iktar aċċess għal spazju għal atturi umanitarji fil-pajjiż. Dan huwa l-ikbar moviment ta' popli fil- fl-istorja reċenti tal-Amerika ta' kuljum jitilqu mill-Venezuela madwar 5.000 ruħ, 5 miljoni diġa telqu u il-numru ta' refugġati sissa laħaq għal madwar 4 miljon ruħ l-organizzazzjonijiet tan nazzjonijiet tal-bniedem qed jgħid illi dan l-ammont jista' jiżdied tal-4 miljuni u jista' jilħaq saħansitra 5 miljuni sa l-aħħar tas-sena d-dieħla. Jiena nixtieq infaħar il-pajjiżi fir-reġjun għall isforzi li qegħdin jagħmlu biex jilqgħu l-migranti mill-Venezuela kif ukoll ir-rifuġati. Da qed jiżdied in-Nazzjonijiet Uniti talbet gal pjanta tweġiba fuq għal-reġjun li juri l-ħtiġijiet li hemm. Qabel mas sena l-oħra biex jaslu għal 1.3 miljun dollari. In-numri huma allarmanti u nistgħu naraw f'ċerti każijiet f'ċerti pajjiżi hemm dan il-fluss enormi ta' nies. L-Unjoni Ewropea flimkien mal istati Membri tagħha hemm bżonn iżommu da l-impenn tagħhom ta' solidarjetà ma kienx hemm tweġiba kbira eh, fuq eh, risorsi miġbura, irridu nitolbu għal eh, tentativ ieħor biex insolvu il problema Imma, u x'inhu? Um, Eh, nużaw kemm nużaw rizorsi tagħna qatt ma jkun biżejjed biex nindirizzaw din il-kriżi ta' daqshekk kobor. Ma nistawx eh, eh, kuljum natu ikel lil miljuni sħaħ ta' nies. Xi ħaġa trid issir minkejja l-faqar illi poġġew in-nies fihom hemm daw ir-risorsi kollha li għandhom sa frattant żgur li jistgħu jgħinu biex ineħħu s-sofferenza taċ-ċittadini tagħhom il għaliex b'dan il-mod il-kelma solidarjetà mbagħad tista' iddaħħal l-ammont ta' flus li hemm bżonn biex ngħinu eh, daqshekk ammont daqshekk kbir ta' nies. Allura naħseb għandna nħarsu għal soluzzjoni kreattiva biex nimmobilizzaw kull tip ta' risorsi biex nindirizzaw din il-kriżi ta' proporzjoni enormi. U nittama li l-futur qarib naħsbu fuq ideja ġodda li għandna nikonsidraw biex niksru l-impass politiku li hemm bħalissa u niffaċċjaw din il-kriżi eh, umanitarja. Dan il-punt finali ħankun ċar l-uniku soluzzjoni aħħarija għal kriżi multi eh, faċċati kbar tagħha huwa li aħna jkun inkollna solidarjetà u rridu niffaċċjaw dak li se jkun wieħed mill-iktar kriżijiet kbar ta' migrazzjoni u ta' benessri tan-nies għal ħafna żmien. Grazzi. Grazzi ħafna u issa fissem il-PPE eh? nagħti l-kelma lill-Onorevoli Lopez Gil għal 6 minuti. Lo acaba de decir el alto representante. Rappresentantu li għadu kif qal illi il-problema fil-Venezuela għandha soluzzjoni dan ifisser it-twim ta' dar reġim u morru lura ura ta' demokrazija. It-tentakoli li dejn twal ta' dittatur hemm qed jistgħu qed jippruvaw jieħdu l-uniċi partijiet demokratiċi li qed baqa' fil-Venezwela nisa qed ikunu eżiljati, qed ikunu medda, oppressjoni u id-demokrazija tista' ssir u tkun garantita biss mal-persuna li l-Unjoni Ewropea tapprova hemmhekk. Dan jista' jkun ukoll ir-riżultat li sar mill-UNCHR li qalu li l kriżi umanitarja li hemm edha titwitt qiegħda ssir hemm bħalissa u hija ħaġa normali. Rispett totali, in-nuqqas ta' rispett totali għan-nies wassal għal 4 miljuni nofs li telqu minn pajjiżhom f'dan l-aħħar snin u wieħed minn 10 min nies telqu minn hemm u kalkulat li 300.000 nies minn Venezuela qegħdin fi Spanja issa u għalhekk aħna u Spanja hija l-ogħla pajjiż għall-ażil għan-nies fil-Venezuela. L-Unjoni Ewropea għandha taħdem biex iġib fitmiema din il- iġib din il- e, dawn l-abbużi kontra d-drittijiet tal-bniedem d-dittatura li hemm fil-Venezuela fil-mundu tal-Venezuela rajt illi issa kollox qiegħed eh, fidejn dad id-dittatura. Grazzi, grazzi ħafna. Fisem l-SNDs fil-Parlament Ewropew is-Sur Lopez għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sinjura President, grazzi lir rappresentantoli sur, eh, eh, sur Borrell nixtieq nitkellem fuq is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezuela u nies fil-Venezuela x'qegħdin minn xi x'qegħdin jgħaddu minnu impatt fuq dak ir-reġjun, fuq l-Amerika Latina, eċċetera. Illum diġà tajna ċerti figuri dwar x'qed jiġri fil-Venezuela 2% tal-popolazzjoni issa m'għandix aċċess tajjeb għall-ilma 23% ibatu minn nuqqas ta' provvisti, problemi ta' mediċini, ecc. 11 miljun nis mill-Venezuela għandhom bżonn għajnuna umanitarja llum il-ġurnata 80% għajdin fil-reġjun u ma persuni tilfu l-post naturali tagħhom u hemm perċentwal oħra tal-popolazzjoni siburuhom f'din is-sitwazzjoni qed nitkellmu allura fuq esodu tal-massa huwa wieħed mill-ikbar net li qatrajna fil-pjaneta 4.5 miljun eh, persuna mill venezuela li qed jitilqu li jew telqu jew se jitilqu u qegħdin fi vjaġġ lejn l-Arġentina, ċili, Spanja, eċċetera. U jrid isir sforz enormi f'daw il-pajjiżi għax għandu kwistjon problemi ta' impjiegi, ecc. Allura aħna rridu nduru fuq il-komunità internazzjonali u l-Unjoni Ewropea rridu naġixxu, rridu ngħinu u rridu nipprovdu il-finanzi għalija. Il-Nazzjonijiet Uniti diġà tat e, figura li hemm bżonn ta' 200 biljun. Imma kull ma sissa ġbarna 25% ta' dak it-total Għanna bżonn nappoġġjaw dak il-pajjiż ngħinuh u kif intqal mir-rappreżentantoli is-Sinjura Margarini dak iż-żmien iridu ngħinu u anka bil-migranti li joħorġu mill-Venezuela u kif intqal ukoll mill-rappreżentantoli issa irridu naħdmu żejt għall-ikel ukoll hemm xi sanzjonijiet li diġà e- e- saru u li qed jolqtu l-popolazzjoni ġa ċerti pajjiżi jagħmluha din. Iridu e- niftakru li hemm reġim dittatur li diġà tikkastigom biżejjed. Fisem il-renew il-Sinjura Karanzova għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eh, rappresentantoli aħna għandna miljuni kbar ta' nies li qed jitilqu mill-pajjiż. Is-sena d-dieħla tant għanna iżjed nis minn nies li telqu mis-Sirja. Differenza bejn iż-żewġ kriżijiet huwa li Sirja hija pajjiż illi nizlet tal-kubtem minħabba l-gwerra, imma il-Venezuela leha imma n-nies għedin jisofru mill-vjolenza ta' kuljum u dawn jixbħu lin-nies tas-Sirja wkoll allura. Din hija traċedja sħiħa u iktar minn hekk għax wieħed seta jevita il-kriżi ekonomika u l-kriżi umanitarja u ma' riżultati tal-politiki tar-reġim li hemm u biex biex wieħed eh, ma jaċċettax l-eżistenza tal-problema, l-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-appoġġ kollu tagħha biex tgħin f'din il-kriżi umanitarja. Imma jekk il-kriżi politika ma nsolvuwiex internament, il-kriżi umanitarja mis se tisparixxi l-Unjoni Ewropea għandha politika lejn il-Venezwa li tissokta tkun li tpoġġu pressjoni fuq ir-reġim ta' Maduro biex impoġġu bil-qeda biex nennegozjaw fuq tranzizzjoni paċifika kif jiena qed f'diversi okkażjonijiet għodda effettiva biex nagħmlu dan huwa sanzjonijiet immirati kontra uffiċjali tar-reġim U allura aħna għanna bżon nestendu u nwessaw il-unżidu l-lista ta' sanzjonijiet. Grazzi ħafna kelima li jmiss. Fisem il-ħodod, etc. Għazax minuti. Grazzi ħafna, Signora President. U grazzi l-Sur Josef Borrell Grazzi ħafna tal-li li tindirizza eh, din is-sitwazzjoni ta' serja ħafna li teżisti fil-Venezuela. Aħna għandna sitwazzjoni li bażikament hija inumana u qed issokta. Rajt tant nies li qed rajna ħafna nies jitilqu mill-pajjiż, rajna vjolenza, rajna wkoll il-faqar u l-ġuħ u kif intqal minn kollega tiegħi f'dan dibattitu l-fatt li għandek taqsek miljuni ta' nies minn dal-pajjiż li fil-fatt telqu mill-pajjiż issa u emigraw u ħarsu biex jistkennu f'pajjiżi viċini. Jien naħseb huwa pjuttost ovvju li l-problemi eh, seri mhux se jsibu soluzzjoni flor eh, eh, ma jidirx mal-orizzont li għandna soluzzjoni u dawn qed ifixklu wkoll benessri ta' pajjiżi viċini u l-istat tan-nies li qegħdin eh, li jivvjaġġaw mill-Venezuela qed imur għall-ar. U n-Nazzjonijiet Uniti dal-aħħar eh, saħħu fuq il-pajjiżi viċini u pajjiżi oħra biex juru solidarjetà u aħna l-ħodor nħossu illi l-Ewropa għandha eh, tagħmel ħilita wkoll biex turi solidarjetà tagħha aħna e, e, għadna nitkellmu biss fuqha ħan għodu ngħidu li ħan iqfulhom il dawn l-oppressuri korrotti, issa rridu ndawru dal-kliem fazzjoni. Grazzi, grazzi ħafna. Issa jmiss Is-Sur Karim Marjani għal minuta. Merci. la. il-diplomazija ma timxix eh, mħabba eh, u anki eh, mill-Unjoni Ewropea ta' faċċata ma' dak li qed jiġri fil-Amerika Latina veru ma tista' tagħmel xejn imma tista forsi eh, imħabba dak li jistgħu jagħmlu l-Ispanja, Franza, l-Portugal, ġifiri l-istati membri li għandhom emmek hemmhekk ukoll naraw ukoll ma jistax ikun anki mill-pressjonijiet li ġej mill-Bolivja. Il-politika ta' Maduro mhix imma laqqas mhix ma naqbilx maħħajin imma laqqas biss irridu li dawn in-nies jgħixu fil-faqar. U ma nkunux kollettivisti, ma naqodux aħna nkunu sodisfetti billi inkomplu bl-embargoes u namlu kif jixtiequ eh, l-Amerikani f'dan is-sitwazzjoni. Jiena ma jistax ikun li Nikolas Maduro nejdulu li qed jaħdem tajjeb. Għal darboħra l-Unjoni Ewropea jisa ma tista tagħmel xejn tħares biss fuq dak li qed jiġri. Grazzi. L-Onorevoli Alista, minuta u nofs. Grazzi, Signor President. Meta nisma r tal-Unjoni Ewropea jitkellem l-impressjoni li tingħata hija li s-sitwazzjoni fil-Venezuela hija minħabba diżastru naturali. U l-istess meta tisma' l-soċjalisti l-istess ħaġa. Verament allura titħara tħares lejn il-kawżi li hemm fler ta' din traċedja daqshekk enormi u l-kawża hija r-reġim li hemm. Chavez, reġim soċjalista, etc. U traċedja li ġabju f'wieħed mill-iktar pajjiżi sinjuri tal-Amerika t'isfel. ir-reġim anke arresta u poġġa fil-ħabs membri tal-oppożizzjoni u kien hemm iżjed minn 6800 eżekuzzjoni estraġudizzjarji mill-pulizija f'dan l-aħħar sitt xhur. 6800 eluf ta' nies ikunu detenuti miżmuma so għaddew minn tortura u violenza sesswali. Imma is-Sur Borrell qaspiss waħda mis-sanzjonijiet kontra l-mexxejja ta' dan ir-reġim li kkawżaw l-iktar katastrofi eh, tal-aġeb li kellna fl-Amerika Latina sur borrel inti trid tkun prattiku. Maduro ma jridx jiċċaqlaq ma jridx jitla, allura għandna problema sur Borrell, mhux waħda biss, imma għandna ħafna tiranni li qatt ma jitilqu għax iridu. Il-Venezuela, l-Venezuela din jaħarbu, qegħdin imutu fil-eluf minn tagħhom l-Unjoni Ewropea qed tkisser il-kredibilità tagħha bl-azzjonijiet u nuqqas tazzjonijiet tagħha. Qegħdin nagħmlu l nfusna kompliċi ta' din it-traġedja kbira. Grazzi, kellim li jmiss. Aneva Ruiz, czas wystąpienia jedna minuta. Grazie, Presidenta. Cabe preguntarse cuál es la razón para que después de... Grazie, Signora Presidenta, għaliex illi wara eh, daqseg żmien l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ma kienux pożizzjoni illi jirriżolvu l-ebda problema fil-Venezuela, kwistjoni ta' kriżi u polarizzazzjoni kbira. L-Unjoni Ewropea verament b'xi mod appoġġjat il-politika ta' Trump li hija irresponsabbli qed nitkellmu fuq sekli ta' non rikonoxximent ta' ċerti stati. Allura politikament din mhix f'waqta ara x'ġarab gwardow. Għanna kriżi soċjali, sanzjonijiet, in-nies qed isofru mda sanzjonijiet li nirrikonoxxu l-gwardow jenet lin-nies għas naqra ma jnitom. L-Unjoni Ewropea verament għandha tkun medjatriċi li tkun bejn iż-żewġ naħat. Is-sena din għandna opportunità li nagħmlu dan. Ħajkun hemm elezzjonijiet leġislativi ejja ngħinu f'daw l-elezzjonijiet bil-partit politiċi kollha niżguraw li nagħmlu kontribut biex inġibuha fit-tmiema din il-kwistjoni u ma naċċettawx eh, kolpi ta' stati eh, internament militari. Grazzi ħafna is-sur Lefteris Nikolaw. Għal Avanasos għal minuta u nofs. President, dad dibattitu fuq ir-refuġjati mill-Venezuela ġej wara sensiela sħiħa ta' riżoluzzjonijiet li jirrikonoxxu il-gwardo, il-pupu Amerikan. Bħala e, president ta' tranzizjoni kontra Maduro hemm appoġġ għal kolpi li jsiru minnaħat tal-Amerikani u l-Istati membri ta' Gruppu Lima u l-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani. Bażikament din miex għajr kriżi kapitalista kbira illi issir għar permezz ta' impożizzjoni ta' sanzjonijiet imperjalistiċi min-naħa tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea tindaħal fl-affarijiet ta' pajjiżi oħra għajjina kritika fuq il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea hija faċċata biss li qed jiġru monopoli tal-Unjoni Ewropea jiġru speċjalment m'għandhomx meta m'hemmx gvernijiet li ma tantx joġbuhom. Il-Venezuela hija sinjura fir-riżorsi tagħha, gas, żejt, metalli prezzjużi u l-Istati e, Uniti u l-Unjoni Ewropea edin jgħatu ma' kompetituri internazzjonali u edin e, jabbużaw minn dal-pajis għal ħafna snin. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandek intenzjoni li jixbħu xi kolb ta' stat. Allura aħna e, e, niefu għal komunisti umu nipproteġu l-komunisti ta' dal-pajis. U intitolati in daw in-nies illi jiddeċidu fuq il-futur tagħhom stess. Grazzi is-Sur Antonio Tajani għal minuta u nofs. Seba telef eh, persuna bħalissa din jistennew li jiġu eh, li jitres u il-qorti madwar 12,000 ruħ ġew arrestat irġiel u nisa il- ir-rapport li ħareġ tal-aħħar jgħid li l-iskwadri tal- tal-mewt qatlu eluf kbar ta' nies eh. fino a metà maggio 2019. Questi sono dawn huma il-komunisti koraġużi li jiddefendu id demokrazija u l-libertà eluf kbar ta' nies qegħdin jitilqu u jabbandunaw il-Venezuela u ħafna nies isofru fil-silenzju hemm kuritur jibqa l-kuritur ta' nies li jagħmlu ħsara li daw nies fil-Venezuela u qed tkun hemm blackouts elettriku, gazzetti jisparixxu mill malada, u r reġim ikompli permezz tal-milizji tagħhom u hemm ukoll imxiji ta' mart bħal tuberkolożi, etc. Allura wieħed irid isaqsi jekk is-soluzzjoni hix biss fiż-żieda tal ta' għajjut għajnuna umanitarja. Allura aħna għandna bżonn kuraġġ, iżjed kuraġġ. Għandek raġun inti Sur Borrell, hemm bżonn iżjed kuraġġ. Sissa llum l-istituzzjonijiet komunitarji ħlief il-Parlament Ewropew ma kellhomx il-kuraġġ li jibatu il-Maduro id-dar illi jniqfu kontra dittatur illi jgħadu qed ikisser lill-popolazzjoni tiegħu joqtolhom joqtolhom bil-ġuħ. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Głos zabierze pani poseł Marja Manuel. Kellim li jmiss, Sinjura. Is-Sinjura Markesha Minuta, SND. Grazzi, Sinjura President. Rappresentantu għalli situazzjoni fil-Venezuela hija l-iktar waħda serja hija l-iktar serja bħala kriżi migratorju. U xejn mhux xejn muħajn bidel. Hemm immaġinat li ħajjiżdied għal 6 miljun ruħ in-nies li ħajjaħarbu mill-Venezuela imorru lej il-Kolombja, pajjiżi viċin, viċini u anke qed jitlu fl-Ewropa. Fil-fatt f'ċerta eh, gżira fl-Ewropa eh, kellhom jintegraw mal-4,000 ruħ mill-Venezuela Din hija l-ikbar kriżi migratorja l-iktar kbira u l-inqas appoġġjata finanzjarjament. Sissa eh, sal-2016 għadhom ma daħlux biżżejjed flus, allura huwa verament importanti l-Unjoni Ewropea tissokta bix xogħol diplomatiku tagħha kif koll il-finanzi u nivverifikaw l-impatt ta' sanzjonijiet ekonomiċi naraw x'riżultat għandhom u forsi nissuġġerixxu eh, li b'mod kreattiv noħolqu alternattivi. U eh, jew kif qal ir-rappreżentant li żejt għal ikel. Pini jedna minuta. Kanjas għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President il-Venezuela għaddejja minn sitwazzjoni ta' emerġenza umanitarja. 4.5 miljun persuni kellhom jitilqu mill-pajjiż. Nistgħu nitkellmu dwar 6 miljuni sal-2020 qed nitkellmu dwar mijiet ta' eluf ta' persuni qed jitilqu mill-pajjiż ta' kuljum u dan mhux minħabba gwerra lanqas minħabba xi tip ta' diżastru naturali li ħadd ma bassar. Din hija l-konsegwenza tal-azzjonijiet li ttieħdu minn persuna li nafuha bisimha Nicolas Maduro u r-reġim tiegħu. Ġifieri x'nistgħu nagħmlu f'dawn iċ-ċirkostanzi? Xi ħaġa sempliċi ħafna nistgħu nagħtu d-demokrazija lura lil Venezuela. Affarijiet oħra ser jgħinu biss is-sitwazzjoni jigglorifikawha. Għandna bżonn ta' vuċi ċara, vuċi ċara mill-Kummissjoni, mill-Parlament, irridu nreġgħu lura d-demokrazija fil venezwela Dan għandu jkun id-diskors tagħna irridu niftakru li nies qed jiġu persegwitati fil-Venezuela minħabba l-opinjonijiet politiċi tagħhom għan qtil komunitajiet indiġeni li qed jinqatlu u dan kollu qed jiġri fil-waqt li ħafna minna qed idawru wiċċhom in-naħa l-oħra. Għalhekk irridu waqfu dan kollu. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Saldone għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President għal darboħra għandna riżoluzzjoni fil-Venezuela. Il-Venezuela qiegħda falliment komplet, is-sitwazzjoni taħt Madura hija eh, verament diżappuntanti. Ma nistgħux ma nakkużawx, ma natakawx il-mudell komunista il-pajjiż tal-Venezuela li kien sinjur meħabba żejt spiċċa faqar estrem il-popolazzjoni qed titlaq mill-pajjiż il-ħwienet vojta l-inflazzjoni laħqat l-erba' numri hemm nuqqas ta' mediċini. U n-nies qed ikollhom jieklu l-annimali tagħhom stess. Dan hu li jġib il mudell soċjalista, dan hu li jġib il komuniżmu iġib il-faqar u l-mewt. Il-proposti il-protesti waslu għal imwita ħafna persuni u l-Ewropa trid tqum grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Poreba għal minuta, grazzi ħafna Sinjura President. U għaffat illi il-Venezuela huwa pajjiż li għandu l-ikbar depożiti ta' żejt għalhekk għandu jkun pajjiż fejn in-nies jgħixu kuntenti u jilħqu il- il-ħolm tagħhom l-anijiet tagħhom, però sfortunatament da mhux il-każ diġà kellna dibattiti dwar dan il-pajjiż fil-passat jiena konvint illi frankament ma tantx hemmx nistgħu nagħmlu. Miljuni ta' nies diġà telqu mill-pajjiż kien hemm til ekstraġudizzjarju f'dan il-pajjiż, kien hemm mijiet minn dawn. U fl-opinjoni tiegħi wasal iż-żmien illi nibatu messaġġ b'saħħtu lil dan il-pajjiż illi l-Unjoni Ewropea mhux ser tibqa' taċċetta dawn dan l-aġir. U għalhekk nitlob lis sur Borrell bħala missjoni mill-iktar importanti fis snin li ġejjin li għandek qoddimek f'dawn is-snin, nitolbok sabiex iżżid is-sanzjonijiet fuq ir-rappreżentanti tar-reġim u titlob sabiex id-demokrazija terġa' tiddaħal fil-pajjiż. Sakemm il-Parlament u istituzzjonijiet ma jkollhomx vuċi b'saħħitha, aħna ser nibqgħu niddiskutu biss u ma se jinbidel xejn. Grazzi ħafna l Filip Pereira għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President dan il-Parlament kull ċertu żmien jipprotesta dwar il-Venezwela u s-sitwazzjoni ġodha l-pajjiż u għal darba oħra niddiskutu s-sitwazzjoni. Kien hemm diversi tentattivi ta' destabilizzazzjoni, ta' kolpi ta' stati, hemm ħafna sitwazzjonijiet intensi u inkunu ipokriti jekk inħarsu lejn il-kriżi migratorja mingħajr ma naraw x'inhuma l-kawżi tagħha. Il-ġlieda kontra l il povertà l-esklusjoni, nuqqas ta' tas saħħa. Dawn huma affarijiet li jaffettwaw il-popolazzjoni. Iċ-ċittadini tal-Venezuela u l popolazzjoni Portugiża ġo dan il-pajjiż qed ibatu minħabba s-sitwazzjoni. Għandna nuqqas ta' stabilità u ovvjament il-persuni qed jitilqu mill-pajjiż. Ir-reġim qed jagħmel ħsara fuq il-pajjiż, fuq il-popolazzjoni u qed jiżola l-Venezwela. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Lagos għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Fl-opinjoni tiegħi id-dibattitu tal-lum qed juri l-ipokrezija huwa ċar illi l-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea ma tista' tagħmel xejn sabiex twaqqaf dak li qed jiġri fil-Venezwela dak li ilu jiġri għal snin issa ma stajniex inwaqfu l-iżviluppi f'pajjiżi oħra fejn anki hemmhekk il-drittijiet umani ġew miksura. Allura x'ser nagħmlu did-darba qed ngħidu illi ir-reġim irid jieqaf jopprimi l popolazzjoni ejja ma ninsewx li dan huwa reġim komunista u kull fejn ikun hemm il-komunisti dejjem jattakkaw il-popolazzjoni tagħhom stess. Għalhekk jiena naħseb illi rridu niffokaw fuq il-fatt illi ma stajniex nagħmlu xejn fil-passat, aħna bravi biex nitkellmu, però ma tantx irnexxinna nagħmlu differenza fil-post. Kif ser tibdel is-sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea meta ribtana fit-Turkija Erdogan jagħmel li jrid. Qed jippermetti eh, l-immigranti u r refuġati sabiex jaqsmu l-frontiera u jitlu fil-Greċja. Qed jagħmel dak li jrid u għal dan qed nippremjawh għall isforzi tiegħu. Naħseb illi għandna niffukaw fuq affarijiet iktar qrib tagħna u mhux dak li qed jiġri fuq in-naħa l-oħra tad-dinja. Grazzi. L-onorevoli Rangel għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq nibda billi ngħid illi jiena b'mod kategoriku nirrifjuta l istqarijiet kollha illi saru minn Sandra Pereira mill-Partit Komunista illi qed jipprova jappoġġa reġim li qed jagħmel daqstant sara lil popolazzjoni tal-mistħija illi wasalna f'punt fejn l-MPs qed jiddefendu l politiki ta' Maduro illi waslu għall-ikbar kriżi migratorja fl-Amerika Latina. 4.7 miljun persuna diġà telqu mill-pajjiż u probabbilment dan numru ser jitlaq għal 6 miljuni. Jiena naf xini situazzjoni li jisibu ruħom fija il-rifugġati venezuali tal-Venezuela fil-pajizi ġirien. Din hija kriżi inaċċettabbli u l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel aktar għandna r-responsabilità li nwaqfu reġim ta' Maduro u nerġgħu indaħlu id-demokrazija fil-Venezuela għandna nerġgħu nagħtu lura d-dinjità lill-Venezuelani. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pikula għal minuta. Grazzi ħafna. Sur rappresentantoli 4.5 miljun persuni diġà telqu mill-Venezwela u nistennew li sal-aħħar tas sena d-dieħla dan numru ser jiżdied b'żewġ miljuni oħra. Dan huwa l-ola numru ta' refuġjati minn stat wieħed preżenti fid-dinja. Hemm programm ta' finanzjament, però nofs il-fondi biss waslu fejn suppost kellhom jaslu, l-Unjoni Ewropea offriet 320 miljun u għadha toffri għajnuna lil refuġġati 85% tar-refuġġati jinsabu f'pajjiżi ġirien jiena nappoġġa l-approċċ ta' Nazzjonijiet Magħquda u tar-rappreżentant Oli iċ-ċittadini qed iħallsu l prezz il-kriżi fil-Venezuela għandha tintemm permezz ta' negozjati permezz ta' elezzjonijiet ħilsa b'monitoraġġ internazzjonali hekk biss iċ-ċittadini tal-Venezuela jistgħu jiddeċiedu dwar il-futur tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Raffaela għal minuta. Grazzi ħafna jiena ser nitkellem bl-Olandiż Grazzi ħafna. għaddew siċur mill-aħħar darba li tkellimna dwar il-Venezuela, il-figuri huma ċari 4.5 miljun persuna tal-um mill-Venezuela, miljun u nofs qegħdin fil-Kolombja. U fil-Gżejjer Olandiżi fil-Karibew. Imma x'dar mill-aħħar darba li tkellimna, il-figuri ma tjibux fl-aħħar siċur. u l-gżejjer tal-madwar ma settewx e, ilaħqu mad-domanda dawn għandhom bżonn tal-appoġġ tagħna. Hemm fondi ta' emerġenzi li għandhom jintużaw għall-integrazzjoni il-Kummissjoni tista' tassigura illi dawn il-gżejjer vulnerabbli ser jingħataw l-għajnuna tagħna grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Czarnecki għal minuta. Sinjura President, Sur Komissarju, Sur Borrell. Is-Sur Bolel huwa Spanjol ġej minn pajjiż li jifhem tajjeb il-problemi tal-Amerika Latina, għalhekk naħseb illi jista' jkun dak illi jgħin sabiex insolvu din il-problema. Però ejjew ma nkunux ottimisti żejjed, id-dittatorjat ma jiqafx minn ġurnata l oħra l-awtoritajiet fil-Venezwela jibbażaw irwieħhom fuq l-oppressjoni fiżika. Għalhekk, pressjoni internazzjonali b'saħħitha ħafna biss inkluż mill-Unjoni Ewropea u mill-Parlament Ewropew. Li tmur lil min minn sempliċement diplomazija internazzjonali tista' twassal għal fatt illi fil-Venezuela fl-aħħar in-nies ikunu jistgħu jiddeċidu mod indipendenti min se jkun il-mexxej tal-pajjiż. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Korraw għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Signora President, kollegi, erba' u ħames miljun persuna telqom il-pajis għaliex il-ġenituri ma jistgħux jitemaw l-tfal għaliex il-rata ta' inflazzjoni hija ta' 10,000 fil-mija fis-sena. Qed naraw numru li n-numru ta' rifuġġati li ġejjin mill-Venezuela ser jaqbes l-numru ta' nies ġejjin mis-Sirja. Ħafna minnhom qegħdin fil-Kolombja, pajjiż illi fetaħ il-bibin tiegħu b'mod ġenerus ħafna, però issa qed iħassu b'mod qares il-konsegwenzi tal-qoħ ta' daqstant nies. In-nazzjonijiet Magħquda qed jgħidu illi sabiex ikun hemm appoġġ għar-rifuġġati u appoġġ lil dawn il-pajjiżi hemm bżonn ta' 600 biljun euro. Però ftit nies, ftit pajjiżi fil-fatt ikkontribwixxew għal dan. Aħna nitolbu l-Istati Uniti sabiex jirġaw jikkonsidraw il-politika ta' sanzjonijiet illi eh, fil-verità qed takkes iktar lil dan il-pajjiż. Naħseb illi wasal iż-żmien illi nuru il-ħbieb tal-Amerika Latina illi aħna qegħdin magħhom meta għandhom bżonn l-iktar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kovacev għal minuta grazzi ħafna Sinjura President Sur Borrell aktar minn 4.5 miljun ċittadini Venezwelani telqom il-pajjiż sa mill-bidu tal-kriżi. Din il-kriżi waslet għal meħabba ir-reġim komunista ta' Maduro fost il-mewġ kollha il-mewġ kollu ta' ta' refuġġjati fl-istorja tad-dinja naraw li dil-mewġa waslet minħabba ideoloġija korrotta ħafna. Dawk li għexu fera komunista jafu xi tfisser li tgħix taħt reġim bħal dan nafu illi ma kienx hemm biżejjed ikel il-frontieri tal-pajjiżi tagħna kienu magħluqa, kien hemm naqqasijiet ta' ħafna bżonnijiet bażiċi. Aħna kellna ngħaddu me ħafna sagrifiċċji sabiex nelbu r-reġimi tagħna għalhekk aħna issa nofru l-appoġġ tagħna lill-popolazzjoni Venezwelana sur Borrell. Ejjew inżidu l-isforzi tagħna. Irridu elezzjonijiet onesti, trasparenti u